Allora, buongiorno. Buongiorno. Lodwa tajba, signori. Niftħu is-seduta. Jekk jaġobkom, sibu postkom. Mela, l-agenda tagħna qed tifoka fuq il-kollegi li ħaj jieħdu il-kariga tal- kap tal-Kommissjoni. Aħna m'għandniex previst il-proċedura kaċ di għaj. U laqas blu. Nadu għal Signora von der Leyen għal rapport. President, Sinjuri Deputati. Eżattament 40 sena ilu, l-ewwel President tal-Parlament Ewropew, Simon Vej, ġiet eletta u ppreżentat il-viżjoni tagħha ta' Ewropa iktar maquda u iktar ġusta. Grazzi għal dan, grazzi għal għalija u anki il- ikoni Ewropej oħrajn illi jiena ħan ippreżentalkom illum il-viżjoni tal-Ewropa. Erbejn sena wara hija gburija illi jiena nista' ngħid illi fl-aħħar hija mara hija li hija kandidat tal-Presidenza tal-Kommissjoni Ewropea. Je le suis grâce à tous ceux et tu sais. Grazzi għal daw kollha għal dawn il-persuni kollha li kienu kisru il-xkil il xkil tal konvenzjoni Grazzi għal dawk kollha illi bnew Ewropa ta' paċi, ta' għaqda u ta' valuri. Ja din il dan it-twemmin Ewropea Ewropew illi gwidatni fil-ħajja tiegħi, fil-karriera tiegħi bħala omm bħala tabiba u bħala mara fil-politika huwa dan il-kuraġġ u din l-awdaċità illi l pjoniri bħal Simon Vej li hija huwa f'qalbi dejjem. U huwa dan l-ispirtu li ħajmex il-Kommissjoni Ewropea illi jien għandi l-intenzjoni jien jippreżedi. Meine Damen und Herren Abgeordnete, die Gründungsmütter und Gründungs President, il-fondaturi tal-Ewropa mill-irmiet tal-tini gwerra dinija bnew dinja ta' paċi suq komuni il-possibilità li wieħed ikun jista' jagħmel riċerka madwar il frontira nies jista' jikkomunikaw minn Riga għal Ateni madwar id-dinja, madwar l-Ewropa, jista jgħixu fi prosperità. It-tfal tiegħi jistgħu jħarsu l qudiem lejn Ewropa illi huwa id-dar tagħhom u ma jistgħux jimmaġinawha mod ieħor. U dawna twil li twildu f'din il-ġenerazzjoni tiegħi assumew li dan kien ħedem ħajkun il-każ. Imma Issa qed nindunaw illi mhux se jkun il-każ illi aħna bżonn nkomplu niġġieldu għaliha di għaliex hemm ħafna tħarbit li għaddej fid-dinja u rridu naraw li l-Ewropa mhux titwarrab u titkisser il- il-digitalizzazzjoni tax-xoltana tad-dinja tax-xoltana u l-bidja tal-klima xejn minn dawn huwa ġdid, ovvjament dawk dejjem kienu sfidi, ix-xjentisti lhom jbassruhom għal żmien twil, imma iċ-ċittadini tal-Ewropa llum mod irrispettiv ta' fejn u l-impatt huwa dak li aħna nħossu fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Kemm jekk huma il- Finlandiżi li bdiwa Finlandiżi li kabru l-qamħ li huma mill-quta minn nixfa minn il-ħadima li qegħdin fi Franza, eh, kuħat għaddej eh, mill-problema tal-online eh, bil-problema ta' bita fil-klima, minħabba l-online banking għaw min irid jaħdem iktar biex jitejjeb il-ħiliet tiegħu biex jibqa' fil-xogħol għax inkella jitlef xogħlu. Ikku qatt inħossuha l-imstarijiet iridu jalqu qed naraw bidli demografiċi. U għandna il-, il um, sensazzjoni li qed nitilfu l-kontroll illi l-rabtiet mal-komunitajiet tagħna huma iktar laxki M'hemmx dawn dawn l-isfidi mhux sejrin imkien, imma hemm differenti modi differenti ta' kif nistgħu nirreġixxu għal dan ir xejriet Xud minnhom qegħdin iduru lejn reġimi awtoritarji, xi wħud qegħdin jixtru l-influenza globali tagħhom u joħolqu dipendenzi billi jinvestu fil-portijiet u t-toroq. U oħrajn qegħdin iduru lejn il-protezzjoniżmu dawn l-alternativi mhumiex għalina. Aħna rridu multilateraliżmu. Aħna nridu kummerċ ġust aħna rridu niddefendu ordni bbażi tar-regoli għax nafu li huwa aħjar għalina lkoll, aħna rridu nimxu mill-mod Ewropew. Iżda jekk aħna ħanaqbdu triq Ewropea, aħna l-ewwel irridu nerġgħu niskopru l-aqda tagħna jekk aħna ma qogħdin minn ġewwa ħadd ma jista' jifridna minn barra jekk nagħlqu d-distakki bejnietna aħna nista' ndawru l-isfidi ta' għada fl-opportunitajiet ta' għada membri onorevoli l-ikbar sfida hija li nżommu l-pjaneta tagħna b'saħħitha din hija l-ikbar responsabbiltà u opportunità ta' żmienna Jiena rrid li l-Ewropa tiġi l-ewwel li jkun l-ewwel kontinent illi jkun newtrali fuq livell ta' klima fid-dinja fl-2000 sal-2050. Sabiex dan iseħħ, aħna rridu nieħdu passi sodi flimkien. L-għana twali tagħna li naqsu l-emissjonijiet b'40% sal-2030 mhux biżżejjed irridu mmorru iktar lil minn hekk irridu nippruvaw niġġieldu għal aktar approċċ fuq żewġ binarji huwa meħtieġ biex inkunu nistgħu innaqsu l-emissjonijiet tas-co2 sal-2030 sa 50 jekk mhux 55 fil-mija. L-Unjoni Ewropea tmexxi negozjati internazzjonali biex inżidu livell ta' ambizzjoni ta' ekonomiji kbar oħrajn sal-2021. Għax sabiex niksbu impatt ta' veru, mhux tal irdu nkunu ambizzjużi id-dar iva ovvjament irid nagħmlu dan imma id dinja trid timxi pass wieħed sabiex dan iseħħ jiena ħanressa green deal for europe għal fl-ewwel mitt jum tiegħi fil-mandat tiegħi jiena ħanressa l-ewwel liġi ta' klima ewropea illi ħat tagħmel il-mira tal-2050 bħala liġi din iż-żieda ta' ambizzjoni ħadd iħtieġ investiment fuq skala kbira ħafna. Flejs pubbliċi mhux se jkun biżżejjed. Jiena ser nipproponi pjan ta' investiment Ewropew sostenibbli biex indawwar parti mill-banki ta' investiment Ewropew f'bank għall klima u dan ser jiftaħ triljun euro ta' investiment fil-10 snin li ġejjin Dan ifisser bidla. Kulħadd, kull settur ħajkollu jagħti semu mill-avjazzjoni, mit-trasport marittimu, għal mod ta' kif kull wieħed u waħda minnha nivvjaġġaw u ngħixu. L-emissjonijiet għandhom ikollhom prezz illi jbiddel il-imġieba tagħna. Biex nkunu nistgħu nagħmlu dan ix-xogħol biex naraw li l-kumpaniji jkunu jistgħu jikkompetu wkoll fuq livell indaqs jiena ħandaħħal taxxa tal-karbonju fil-fruntieri biex nevitaw ir-rilaxx tal-karbonju imma dak li huwa tajjeb għall-pjaneta tagħna għandu jkun ukoll tajjeb għaċ-ċittadini tagħna u għar-reġjuni tagħna sintendi jiena naf fuq eh, l-importanza ta' fondi ta' koeżjoni iżda għandna bżonn iktar minn hekk għandna bżonn transizzjoni ġusta għal kulħadd. Mhux ir-reġuni kollha qegħdin għandhom l-istess punt tluq iżda l-koll għandna l-istess destinazzjoni. Għad istantina ser nipproponi Just Transition Fund biex jappoġġa dawk l-iktar mill-quta. Da hekk nagħmlu fl-Ewropa aħna, aħna ambizzjużi, ma ħallu xejn ħadd warajna u aħna nofru perspettivi. jekk aħna rridu ninexxu dan il-pjan ambizzjuż għandna bżonn ekonomija b'saħħitha għax jekk ħanofqu rridu naqalgħu l-ewwel il-flus għalihom u allura dan saħħu l-ekonomiji. Il-SMEs huma innovattivi, huma imprenditorjali, huma flessibbli u jeħolqu x-xogħol jipprovdu taħriġ vokazzjonali għaż-żgħażagħ tagħna imma dan jista' jseħħ biss jekk ikollhom aċċess għal kapital kullimkien f'dan is-suq waħdini enormi ejja nxejnu x'kien xkiel ejja niftħu l-bibien ejja fl-aħħar nagħlqu l-unjoni tal-swieq kapitali il-smes tagħna jisħoqilhom dan u rridu naħdmu fih dan il-patt ta' tkabbir u stabbiltà fejn investimenti u riformi meħtieġa irridu naraw illi dan jista' jseħħ. Irridu nużaw il-flessibilità kollha li għandna fir-regoli. Aħna kburin tal-ekonomija tagħna, irridu nagħmluha iktar b'saħħitha iżda għan loġika sempliċi. Mhumiex in-nies li jaqdu l-ekonomija, hija l-ekonomija li taqdi n-nies tagħna fil-ekonomija tas-suq soċjali jridu nikkonċiljaw is-suq mal-lat soċjali allura ħanerġa' nagħti attenzjoni lis-semestru ewropew biex naraw li nibqgħu fi triq tajba għal twettiq tal-għanijiet ta' żvilupp sostenibbli u jiena rrid taxxi li jkunu ġusti kemm għall-industriji tal-karozzi jew dawk diġitali meta l-ġiganti fit-teknoloġija qegħdin jagħmlu qlieħ enormi fl-ewropa sewwa wisq għaliex aħna suq miftuħ wara kollox u aħna l-kompetizzjoni nilqawha iżda jekk dawn qegħdin jagħmlu qlieħ billi jgawdu mis-sistema edukattiva tagħna mill-ħaddiema tagħna mill-infrastruttura tagħna u s-sigurtà soċjali tagħna Mela f'dak il-każ mhuwiex aċċettabbli li dawn mhux qegħdin iħallsu t-taxxi prattikament mhux taħallsu t-taxxi għax qegħdin jilagħbu bis-sistema ta' taxxa tagħna jekk dawn iridu jgawdu mela jridu jerfgħu semmhom ukoll. Membri onorevoli, il-mod kif timxi l-Ewropa titratta wkoll l-isfruttar tal-potenzjal kollu tagħna tal-ċittadini tagħna, tat-talent tagħna, tad-diversità tagħna. Teħtieġ illi jkollna Unjoni iktar ġusta u ekwa. Dan huwa dak li ħajmexxini kuljum fil-mandat tiegħi. Hekk kif dejjem sar fil-karriera, sar fil-karriera tiegħi. Aħna inna niġġi, jina naħseb li jemxejna ħafna ġmielu sinzi jien kont Ministru l affar tal-Familja u kena niġġieldu biex introduċu paga għal ġenituri jew ċess għal kura ta' tfal għal familji. Imma il-ġlieda tal- ġustizzja ma tiqaf qatt. Diffiċli b'ħafna familji li qed jaħdmu sfiq biex jippruvaw jippruvaw jilħqu l-aħar tax-xar. Jiena rrid nara illi x-xogħol ix-xogħol tassew iwassal għal xi ħaġa prattika xi ħaġa li jkunu jistgħu jiggarantixxi għajxin deċenti li kull min qed jaħdem full-time irid ikollu paga minima illi tippermettilu li jgħix b'mod deċenti f'dinjetà. Jiena rrid ħarsen aħjar għal dawk li jitilfu x-xogħol tagħhom l-ekonomija tagħna tintlaqat. Imma jiena sepp li aħna rrid ikollna collective bargaining mill trade unions u l-Unjoni tal-impjegati għaliex dawna irraqmuha skont is sistraqmu s-sistemi tagħhom skont is-suq. Naf li hemm modelli differenti iżda irridu nippruvaw naħdmu għal dan il-għan irrid protezzjoni aħjar għal dawk illi jitilfu xogħolhom meta l-ekonomija tagħna tintlaqat. E, jekk aħna jkollna skema ta' assigurazzjoni mill-ġdid għal benefiċċji fil-każ ta' impjieg, ta' fil-każ ta' qatt u naqas ta' impjieg, dan ħajjejn l-ekonomija tagħna mekk ikollna dan din iskema ta' reinsurance hija meħtieġa fl-Ewropa. Minkejja li ovvjament għandna skemi oħrajn ta' assigurazzjoni ma' ħaġa parti. Jien nrid iktar ukolljanza u ġustizzja għażażaħ tagħna. Il-qatt fost iż-żgħażagħ huwa ta' 14.2% fl-Ewropa iżda il-ċifri fil-fatt jibdew minn bej 5 sa 43% f'xi pajjiżi. Mhix aċċettabbli di sa xikun. Iż-żgħażagħ għandhom għandhom l-aspirazzjonijiet tagħhom irridu ġejjini irridu xogħol u jiena rrid nara illi l-garanzija għaż-żgħażagħ li jiena bdejta meta jiena kont Ministru għall-Affarijiet tax-xogħol fil-Kunsill eh, jiena nara illi jaħdem kif suppost kull stat membru jiena poġġa l-idea tal-Parlament Ewropew biex nitriplaw il-budget tal-Erasmus bħala parti mill-budget fuq żmien twil li jmiss. aħna rridu inħarsu lejn l-iktar vulnerabbli it-tfal tagħna u rridu nħarsuhom dawn aħna rridu niġu kontra l-faqar jiena naf jiena hom tas-seba' u tagħmel differenza għas-ħajja kollha tagħhom jekk it-tfal għandhom aċċess edukazzjoni għall isport għall-mużika għall-ikel bnin u ambjent ta' mħabba aħna għandna bżonn child guarantee biex naraw illi kull tifel u tifla fl-Ewropa li huma fir-riskju ta' faqar jew skużjoni soċjali għandhom aċċess għall-iktar drittijiet bażiċi bħall kura tas-saħħa u edukazzjoni. Dinja dana ħaddihom is-seta u s-saħħa għall-ġejni tagħhom u ħajsarraf anki fġid għalina l-aħħar mill-aħħar jekk niġġildulhom meta jkunu żgħar. Din hija parti mill-azzjoni mill-pjantazzjoni tiegħi bil-pilastru tad drittijiet soċjali u ħanibda billi nadi b'eżempju jien ħana ċerta li ħajkun hemm igwaljanza sħiħa bejn il-ġeneru fil-kolleġġ ta' kummissarju tiegħi. Jekk l-istati membri mhux se jipproponu biżżejjed kummissarji nisa, jiena mhux se noqgħod lura milli nitlob iktar ismijiet ġodda. Mill-1958 kien hemm 183 kummissarju. 35 biss kienu nisa inqas inqas minn 20% aħna nirrappreżentaw nofs il-popolazzjoni aħna rridu semna għandna bżonn ukoll nitkellmu iktar dwar il-vjolenza kontra n-nisa mod dirett. Jekk waħda minn kull ħamsa diġà għaddu għaddew minn vjolenza sesswali u fiżika fl-Unjoni u 55% tan-nisa ġew eh, għaddew minn fastidju sesswali, da żgur di żgur mhix kwistjoni tan-nisa. Jiena ħan nipproponi illi nżidu l il vjolenza kontra n-nisa fuq il-lista ta' reati tal-Unjoni Ewropea hekk kif huma mfissra fit-trattat u l-Unjoni Ewropea għandha tingħaqad mal-Konvenzjoni ta' Istanbul għax jiena konvinta li jekk aħna nagħlqu dawn id-distakki bejnietna aħna noħorġu iktar b'saħħitna bħala Unjoni. Honorable members. Membri onorevoli, Il-bennina ta' ċivilizzazzjoni Ewropea hija l-filosofija Griega u l-liġi Rumana. U meta l-kontinent tagħna għadda mill-lar perjodu ta' żmienu, meta ġejna mexxejja minn mexxija minn dittaturi u l-istat ta' dritt ġiet eh, mwarba, għal mijiet ta' snin l-Ewropej ġildu għal-libertà u l-indipendenza tagħhom L-istat ta' dritt huwa l-aħjar għodda li għandna biex niddefendu dawn il-libertajiet u nipproteġu li żjed nies vulnerabbli fl-Unjoni tagħna. Għalhekk, din hija raġuni għalfejn ma jista' jkun hemm l-ebda kompromess meta niġu biex nirrispettaw l-istat ta' dritt u qatt mu jkun hemm kompromess. Jiena se nassigura li aħna nużaw il-kaxxa tal-odda sħiħa u komprensiva tagħna fuq livell Ewropew. U apparti dan jiena nappoġġa 100% mekkaniżmu ta' stat ta' dritt fuq livell Ewropew. U biex inkunu ċari, l-istrument il-ġit mhuwiex alternattiva għall-istrumenti eżistenti imma huwa għodda addizzjonali. Il-Kummissjoni dejjem ħad tkun gwardjan indipendenti tat-trattat Il-ġustizzja hija għamja, hija tiddefendi l-istat ta' dritt kull darba li din tiġi dan jiġi attakkat. Membri onorevoli, l-istat ta' dritt huwa universali, japplika għal kulħadd. F'dawn l-aħħar ħames snin, aktar minn 17,000 persuna erqu fil-Mediterran. Il-Mediterran sar wieħed mill-iżjed frontieri perikolużi u li joqtol madwar id-dinja. Fil-baħar hemm id-dmir li nsalvaw il-ħajjiet. u fit-trattati u l-konvenzjonijiet tagħna hemm id-dmir legali u morali nirrispettaw id-dinjità ta' kull uman, ta' kull bniedem. L-Unjoni Ewropea tista' u għandha tiddefendi dawn il-valuri. L-Unjoni Ewropea għandha bżonn ta' frontieri umani. Aħna rridu insalvaw in-nies imma dan waħdu mhux biżejjed, irridu innaqsu l-immigrazzjoni irregolari, irridu niġġieldu t traffikanti nġildu il-kriminalità organizzata, irridu nħarsu dritt tal-azil, kif ukoll ntejbu is-sitwazzjoni ta' refuġati, per eżempju, permezz ta' kuruturi umanitarji u dan f'kooperazzjoni mill-qrib mal-UNHCR. Għanna bżon ta' empatija kif ukoll rridu nkunu eh, deċiżivi, rridu nħidu azzjoni deċiżiva. Jiena konxa ta' kemm huma diffiċli diskussjonijiet fuq dan is-suġġett u kemm jifirduna, irridu nindirizzaw it-ħassib leġittimu ta' ħafna minna u rridu naraw kif nistgħu nelbu d-differenzi tagħna. Jiena nipproponi paġġ ġdid fuq l-immigrazzjoni u l-azil, inkluż li nerġgħu nibdew ir-riforma ta' Dublin. Dan jippermettilna li mmorru lura għal żona Schengen li qed taħdem kif suppost ta' ċaqliq ħieles din hija mutur ewlieni tal-prosperità, sigurtà u libertajiet tagħna. U l parti prinċipali ta' din l-ambizzjoni hija Aġenzija tal-Frontieri kif ukoll tal-Gwardjani tal-Kosta Ewropea imsaħħa irridu nilħu korp ta' 10,000 eh, frontier Gwardjan tal-Frontiera ta' Frontex sal-2024 irridu nimmodernizzaw is-sistema tal-azil tagħna sistema komuni Ewropea tal-azil trid tkun kif hija deskritta ġifieri komuni, aħna jkollna frontieri esterni stabbli biss jekk ikun għatu biżejjed għajnuna l-istati membri li qegħdin jiffaċċaw l-aktar pressjoni minħabba l-pożizzjoni tagħhom fuq il-mappa. Għandna bżonn ta' solidarjetà, irridu ngħinu lil xulxin Irridu nikontribwixxu għandna bżonn insibu mod ġdid kif nistgħu naqsmu il-pis kif ukoll irrid ikollna offerta ta' kooperazzjoni ġusta lil pajjiżi ta' kooperazzjoni ta' oriġinu ta' transitu u dan huwa fl-interess ta' żewġ naħat. Diplomazija, l-iżvilupp ekonomiku, l-investiment, l-istabilità, s-sigurtà dawn huma kollha affarijiet li huma meħtieġa sabiex in-nies ikollhom perspettiva Nixtieq nirrakkuntalkom storja dwar il-perspettiva. Erba snin ilu, jiena kont fortunata bizzejiet li l-għajt rifugġat ta' 19 sena mis sirja fid-dar tiegħi u mal-familja tiegħi u ma tkellem l-ebda Ġermaniż. U kellu vera kien verament xukjat l esperjenza tal-gwerra ċivili u l-ħarba tiegħu illum għaddew erba' snin u jitkellem tajjeb il-Ġermaniż, jitkellem tajjeb l-Ingliż, ovvjament, jitkellem tajjeb l-Arbi. Huwa matul il-ġurnata mexxej tal-komunità jinsab fit-taħriġ vokazzjonali u qed jistudja għal mm, biex iġib biex jispiċċa l-iskola huwa ispirazzjoni għalina l-koll u xi darba irrid imur lura id-dar Membri onorevoli bħala Ministru tad-Difiża jiena kemm il-darba eh, mort f'din iż-żona. Jiena qatt minn ħaninsa il-kliem ta' l-eks president tal-Iraq Masun li qal aħna rridu naraw aktar Ewropa hawnhekk. L-Euro, id-dinja trid aktar Ewropa, għandha bżonn aktar Ewropa. Jiena nemmen li l-Ewropa għandha bżonn leħen aktar b'saħħtu maqut fid-dinja u rridu naġixxu malajr u għalhekk għandu bżonn konna l-kuraġġ li nieħdu deċiżjonijiet ta' politika esterna b'maġġoranza barranija u anzi maġġoranza kwalifikata u li nkunu maquda wara dawn id-deċiżjonijiet. The cornerstone of our collective il-qofol tad difiża tagħna dejjem ħatkun in-NATO. Aħna ħan transatlantiċi u rridu nsiru aktar Ewropej. Huwa għalhekk li aħna ħloqna l-Unjoni ta' Difiża. Il-ħidma tagħna għal Unjoni Ewropea ta' Sigurtà u Difiża insibuha f'sigurtà komprensiva. L-istabilizzazzjoni dejjem tmur it-fit mad-diplomazija, rikonċiljazzjoni u rikostruzzjoni. Il-soldati tagħna jaħdmu id fit mal-uffiċjali tal-Pulizija, diplomatiċi kif ukoll eh, ħaddiema tal-luna l-iżvilupp u dawn l-ġil u n-nisa jistħoqilhom kull rispett minn ħatana u rikonoxximent għas servizz tagħhom għall-Ewropa. Jien ma sax nitkellem fuq l-Ewropa mingħajr ma nitkellem fuq il-ħbib tagħna mir-Renju Unit. Għall-ewwel darba fl-2016 stat membru iddeċida li jitlaq mill-Unjoni Ewropea. This is a serious decision. Din hija deċiżjoni serja u jiddispjaċina ħafna. Imma nirrispettawha. Minn dakinhar flimkien mal-gvern kurrenti tal-Unjoni eh, tal-Renju Unit aħna ħdimna biex nippruvaw norganizzaw it-tluq ordnat tar-Renju Unit. Il-ftehim tar-terar konkluż mal-gvern tar-Renju Unit jipprovdi ċertezza fejn Brexit ħolqot inċertezza. Fi żamma tad-drittijiet taċ ċittadini kif ukoll zamma tal-paċi u stabilità fil-gżira tal-Irlanda. Dawn żewġ prioritajiet huma prioritajiet tiegħi wkoll. Iżda jiena lesta li jkollna estensjoni addizzjonali tal-data tal-irtirar jekk ikollhom bżonn aktar ħin għal raġuni tajba. in any case the united kingdom will remain our ally our partner and our friend. Fi kwalunkwe każ ir-Renju Unit jibqa' l-alleat u l-ħabib tagħna. Membri onorevoli. Meta jiena wasalt Strasburg 13-il eh, ġurnata ilu, Jiena wet li ħaniġi biex nisma. Jiena smajt tħassib ħassib tagħkom, it-tamiet, l-aspettattivi, l lini gwida li jiena battilkom illum jirriflettu d-diskussjonijiet tagħna. Minn dak li jiena smajt, ħriġt il-konklużjoni tiegħi u għamilt deċiżjoni tiegħi. L-ewwel nett jiena nixtieq li ċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea ikollhom rwol attiv u ta' tmexxija fil-bini tal-ġejjieni tal-Unjoni tagħna. Jiena rrid li huma jgħidu tagħhom f'konferenza fuq il-ġejjieni tal-Ewropa li għandha tibda fl-2020 u ħatibqa' għaddejja għal sentej. It-tieni jiena nixtieq li aħna naħdmu flimkien sabiex intejbu s-sistema tal-Spitzenkandidat. kandidat irridu nagħmluha aktar viżibbli għal elettorat USA u rridu nindirizzaw il-kwistjoni tal-listi transnazzjonali fl-elezzjonijiet Ewropej bħala għodda komplementarja tad demokrazija Ewropea. U tielet, Iva, jiena nappoġġa dritt ta' inizjattiva għall Parlament Ewropew. Meta din il-Kamra bil-maġġoranza tal-membri tagħha tadotta riżoluzzjonijiet li jitolbu li l-Kummissjoni tibat proposti leġislattivi, jiena nimpenja ruħi li inwieġeb bat leġislattiv b'rispett sħiħ tal-proporzjonalità, sussidjarjetà kif ukoll prinċipju ta' liġijiet aħjar jina konvinta li sħobija aktar b'saħħitha ħadd tgħin sabiex il lilħna tal-poplu jinstema'. Sur President, Missiri kellu 15 il-sena meta il-gwerra irrida li waslet għal devastazzjoni f'pajjiżi u, u, u anka devastazzjoni l-kontinent sieħ intemmet. Kemm il-darba għal li li u s-sitt taħwa tiegħi dwar din il-gwerra u fuq kollox għalinna kemm kienet sinifikanti lil pajjiżi l-oħra enuna biex nidħlu fiċ-ċirklu tal-popli demokratiċi. Huwa beda fil-komunità tal-faham u l-azzar u fil-bidu qal aħna t-nerġaw nikkummerċaw fl-imkien u jekk qed nikkummerċaw mela il- eh, ħajżidu l ħbiberiji u l-ħbieb ma jisparawx lil xulxin u kien il-kap tal-kabine għal eh, Vanderholder u iżjed tard tanka fil-Ministeru tal-Affarijiet Kompetittivi jiena twilit fi, Brus fi Brussell u sirt Ewropea qabel ma kont naf li jiena eh, Ġermaniża. Għalhekk aħna rridu naħdmu biex naqdu u nsaħħu l-Ewropa min irid isaħħa u jgħin din l-Ewropa tikber ħajsibu fija ġellieta li taħdem flimkien magħhom imma min jixtieq idajjef jew jifret dawn il-valuri ħajsibu fija xi ħadd li jaħdem kontrihom. Meta xi fit-twim ta' ħajtu, l-istorja ta' missieri dwar l-Ewropa kienet inbidlet. Ma baqax jitkellem dwar il-gwerra. Huwa qal l-Ewropa isa żwieġ twil. Forsi l-imħabba ma tkunx ikbar minn li tkun fil-bidunet, imma ċertament isir aktar b'saħħitha għaliex aħna nafu li nistgħu nserħu fuq xulxin fi żmien tajbin u fi żmien ħżiena għax nafu li nistgħu forsi konna l-argumenti tagħna ma fl-aħħar mill-aħħar dejjem nagħmlu l-paċi għaliex m'għandniex ninsew għalfejn għamilnija din l-alleanza. Aħna il-kol f'din il-Kamra ngħixu f'Ewropa li kibret, immaturat u s-saħħet bil-500 miljun ċittadin. Aktar minn 200 miljun persuna ivvotaw fl-elezzjonijiet Ewropej. L-Ewropa għandha influenza trid terfa' responsabilità għalija u għal din id-dinja naf li din mhix xi ħaġa li dejjem faċli tista' tkun diffiċli. Imma hija li mir nobli tagħna. In-nies iridu jaraw li aħna nagħmlu progress. Iż-żgħażagħ iriduha. It-tfal tiegħi qed jgħidu tibqax taħli ħin, għamel xi ħaġa. U dan huwa dak li mexini l qudiem u jiena għalhekk għandi bżonn lajnuna u l-appoġġ tagħkom u qed nitlob għalhekk lill-Ewropej kollha sabiex jagħmlu il-parti tagħhom. Din hija l-iżjed ħaġa prezzjuża li għandna. Viva l-Ewropa! Viva l-Ewropa! Grazzi. Grazie. Grazie. Grazzi l signora von der Leyen għal dan id diskors Issa ħanaddi l kelma lill presidenti tal-gruppi, is-sur eh, Weber l ewel Manfred, ngħaddi l-kelma lilek. Grazzi, Signor Sir President, Signora von der Leyen. Signori, kollegi, wara l-elezzjoni tal-President tagħna ġematejn ilu issa wasal iż-żmien li naħtru il-President tal-Kummissjoni. Nixtieq nirringrazzja lil l-Ursula għal dawn il-klim li qasmet maħna l-grupp tagħna, il-PPE aħna impenjati għal weda elettorali tagħna, il-wediet li għamilna liċ ċittadini tagħna għandha tmexxi il-ħidma tagħna. 40 miljun ċittadin ivvutaw għalina u jipretendu li nżommu l-impenji tagħna għalhekk iridu nwettqu l-wedijiet tagħna, ġifieri eh, Ewropa ġusta b'kundizzjonijiet indaqsa għal kulħadd, Ewropa ġusta fejn aħna għadna il-laboratorju ta' riċerka madwar id-dinja insaħħu l-pożizzjoni tagħna, Ewropa sigura fejn nistgħu nipprovdu frontieri siguri fl-istess ħin ngħinu l dawk li għandhom bżonn. Ewropa miftuħa li tagħmel kummerċ mal-kumplament tad-dinja, Ewropa li tħares l-ambjent u l-klima filwaqt li fl-istess ħin tipproteġi wkoll il-konsegwenzi soċjali. Ursula von der Leyen hija eh, demokrata kristjana, jiġifieri hija konvinta fuq l-Ewropa u din hija waħda mill-raġunijiet eh, għalfejn aħna flimkien magħha ħankunu qegħdin nbidlu f'realtà il-weda elettorali tagħna għalhekk aħna ħanatu l-appoġġ sħiħ tagħna. Nixtieq nirringrazzja l-membri l-oħra tal-din il-Kamra għal kampanji determinati li huma jagħmlu għall Parlament Ewropew. Jiena kont onorat li kont wieħed mill-kandidati magħhom f'kompetizzjoni ġusta fejn aħna il-koll provajna niġġieldu biex niddefendu l-valuri tagħna u nikkonvinċu lin-nies filwaqt li fl-istess ħin nirrispettaw ir-riżultati mitej u minn wieħed 200 miljun persuna ipparteċipaw fil-elezzjonijiet dan huwa festival ta' demokrazija u kollha kellhom xewqa waħda li jkollna Ewropa aktar demokratika. L-iżviluppi riċenti mhux dejjem taffew il-tassib tal-poplu tal-popli. tal poplu tal popli Aħna rajna eżempji ta' egotiżmu minn partiti politiċi u ħafna nies din jarawha bħala li tagħmel il-ħsara. E, Ġifieri dak li ġara f'dawn l-aħħar ġranet għamlet ħsara, imma ma naħsibx li nistgħu nirranġaw dik il-ħsara billi nagħmlu aktar ħsara. L-Ewropa trid tkun f'pożizzjoni ta' ġixxi trid tkun stabbli u għalhekk ġimagħtejn ilu il-grupp tiegħi appoġġa il-kandidat ta' David, David Sassoli, Sassoli pala eh, President tal-Parlament Ewropew jienet nipretendi l-lum li il-grupp tiegħu u oħrajn ħajappoġġaw il-kandidat tagħna għal kummissjoni Ewropea eh, Ursula von der Leyen. Irridu nkunu nistaw inserħu fuq xulxin għax dan huwa l-unika mod kif l-Ewropa tista' tirnexxi. Ovvjament, fis ħames snin li ġejjin, irridu nkomplu naħdmu fuq il-prinċipju ta' Ewropa maquda Irridu nassiguraw li jkollna skrutinju aħjar tal-implementazzjoni tal-liġi Ewropea u sistema konsolidata tal kandidat. Irridu nassiguraw li l-ftejjemiet li jsiru minn wara l-kwinti jibqgħu ħaġa tal-passat għalhekk aħna ħan iġġieldu b'determinazzjoni sabiex noħolqu Ewropa għal nies. Għalina irrid ikonna bidu ġdid irridu nxamru l-kmim naħdmu fl-imkien ma' Ursula von der Leyen bħala President tal-Kummissjani. Grazzi ħafna President Weber. Issa għal grupp tal-SND nil ngħaddi il-kelma l-Onorevoli Garcia Perez. Grazzi, Sur President, Signora von der Leyen. Illum huwa ġurnata importanti waħda minn dawk il-ġrant namlu nagħmlu l-istorja Għanna fidejna l ġejjeni tal-Unjoni. Fil-grupp politiku li kien mill-bidu net u li jżomm propju eh, f'qalbu l-Ewropeizmu qed inkomplu nibnu din l-Ewropa tagħna. Aħna għandna responsabilità lejn iċ-ċittadini li tawna il fdaw fina u għalhekk iridu naġixxu b'responsabilità. Iridu nkunu ċerti li fil-ħames snin li ġejjin aħna nifissaw il-bażi fuq proġett u ġejjin sostenibbli għall-Ewropej kollha. Ippermettuli li ġurnata bħallum infakkar ukoll Ewropejsta importanti li fil-fatt 40 sena ilu tkellem f'din il-Kamra. Willy Brandt fl-1979 kien hemm sejħa li rridu niftakruha u kien jgħid li dispjaċih li l-ispazju li qed jibqa' għad-demokrazija u li konna domna wis biex ikonna l-elezzjonijiet eh, b'suffraġġju dirett. Kien jgħid ukoll li l-istituzzjonijiet Ewropej kienu għadhom il-bot miċ-ċittadini Ewropej għalhekk kien jitlob lill eurodiputati sabiex ikunu jistgħu jibdew jaħdmu jmorru lil mill-differenzi eh, ideoloġiċi ekoloġiċi u demografiċi biex jgħinu lin-nies kif ukoll jagħmlu konnessjoni ma' żgħażagħ. 40 sena wara dan id-diskors għadu ħaj lis-soċjalisti aħna jidrinna li d demokrazija Ewropea mixja wisq bil-mod. Aħna ħdimna għall-listi transnazzjonali u ġbitna ħafna il-Switzin kandidat imma xorta mar nixxinni, imma xorta mux ħanaqtaw għalna. Il-demokrazija Ewropea ma tistax timxi lura għalhekk aħna toġobna l impenti għak li nerġgħu nieħdu eh, il-proċess tal-Switzin kandidat għall-2024 kif ukoll aħna nsamaw li nsolvu il-problemi tan-nies li nkunu nistgħu niffaċċaw l-isfidi attwali. U rridu nkunu nafu anka qabel ma konna ħan aħna rridu nkunu nafu jekk inti intix tkun kapaċi tmexxi il-bidla li jridu ċittadini kif ukoll eh, tejna eh, tejn li dak li jridu żgħażagħ. Inti battinna itra li t-proponi nimxu dim missa inti għandek il-ċans li t-konkretizza, inti għandek il- e, eh, tiħu fidejk il-ġrida kontra tibdil fil-klima Irridu nifissaw ukoll l-għanijiet vinkolanti biex inkunu nistgħu nagħmlu l-impenji tagħna eh, tal-tnaqis tal-emissjonijiet tal 2030 it-trasformazzjoni ekoloġika għalina hija importanti ma ħadd ma jrid jitħalla lura għalhekk aħna rridu li jkun hemm il-fond tal-aġġustament eh, ġust għalek rridu jkonna pjan ta' investiment tal Ewropa sostenibli. Huwa importanti li jibqa ċar li parti importanti ta' dik l-isforz trid tiġi minn investiment pubbliku meta aħna rridu nintroduċu l-anijiet ta' eh, żvilupp sostenibbli aħna mhux biss irridu li dawn jiġu konsidrata bħala prinċipju, aħna rridu li jkollna kriterji u e, odot ta' medjazzjoni ma ristax ikun li nkomplu nżommu ċertu eh, deficit, nżommu f'deficit eċessiv lil persuni, lil gvernijiet li investu Eh, f'enerġija rinnovabli per eżempju li jgħin n-nis. Għalek, ħana n-insistu għak inti u koll rekonoxejt fl fil-flessibilta fil-regoli ekonomiċi kif u koll sigurta tal-qat l-Ewropa trid tipproteġi li żiet vulnerabbli għalhekk aħna mill-grupp politiku tagħna dejjem ħanabboċċaw il-pilastru soċjali Ewropew mod mm, konkret il-garanzija ta' żaza u ta' tfal Sinjura von der Leyen. Għandna bżonn azzjoni aktar ċara kontra il-faqar mod ġenerali biex ikunu nistgħu nifinanzjaw dawn il-politiki kollha kulħadd irid jagħmel il-parti tiegħu anka il-korporazzjonijiet kbar teknoloġiċi. Inti trid li huma jkontribwixxu bit-taxxi għall isforz komuni. Imma ħsibt dwar ammont Semmu eh, semmi wkoll irridu nipproteġu is-sitwazzjoni tal-ħaddiema tal-pjattaformi il-ġodda hawnhekk ħajkunem grupp eh, politiku li ħajappoġġa eh, din, din direttiva f'dan is-sens jienet nħu li ħafna affarijiet aħna naqblu, għaliex intom taf li l-grupp għal-grupp politiku tiegħu din hija priorità ċara li konna strateġija ta' ugwaljanza li hija vinkolanti li inkludu l-vjolenza kontra il-sessi bħala parti mit-trattat tal-Unjoni Ewropea ċertament huwa bidu tajjeb. Inti qed tgħid li ħadd iddefendi l-istat ta' dritt u qed tipproponi mekkaniżmu ġdid biex nassiguraw li dan isir. Tista' għanna eżattament dan il-mekkaniżmu fiex ħaj konsisti, jiena naħseb li għal ħafna nies f'din is-sala eh, serħinna moħħna li nkunu nafu li fil-fatt inti għandek l-intenzjoni nizzom l-eżigenza li urit il-Kummissjoni attwali speċjalment Franz Timmermans fil-kwistjoni tal-Istat ta' dritt. Issa dwar il-ġestjoni tal-immigrazzjoni aħna napprezzaw il-proposta tiegħek li naġixxu b'aktar solidarjetà bejn l-istati membri u li inkomplu riforma ta' Dublin. Irridu nitkellmu dwar solidarjetà, irridu nitkellmu dwar kuruturi umanitarji. Aħna ma qed nitkellmu biss fuq insaħħu sigurtà u nżidu l effett l-impjegati ta' Frontex, irridu anka insalvaw il-ħajjiet tan-nies u għalhekk għandna bżonn ta' sistema ta' salvataġġ li ma jikkriminalizzax l-NGOs għawa dan il-mod li nkun nistaw għawal dawn il ċirkostanzi Sinjura von der Leyen, aħna qegħdin biex nisimawk, aħna ma rridux kriżi istituzzjonali li kompli eh, tawwal il tibdil li għandha bżonn l-Ewropa, ma aħna għandna bżonn ukoll garanziji li fis-snin li ġejjin l europa tkun tista' tefaċċa il-miżuri neċessarji. Il-grupp tiegħi politiku ħajjieħu deċiżjoni llum wara nofsinhar m'hemmx dubju li ħajjemmel dan billi jaħseb l-aħjar għall-Ewropa u l-irġiel u n-nisa li jridu jirkup jirkupraw il-fiduċa u t-tama fil-proġett Ewropew. U għawek, aħna ħankunu edin naħdmu biex inkunu nistaw nibnu aktar Ewropa u Ewropa ħjar. Grazzi. Presidente Xolos, għalaj la parola. Grazzi, il-President Xolos, il-Viċi-President Xolos jek joġbok. Grazzi tassew, Signora President. Il-Parlament li tinsab d-dimu qatt ma kien daqshekk importanti u involut u li jaf x'inhuma r-responsabbiltajiet tiegħu u les li Inti taf tajjeb ħafna li l-kunsill li għażlek huwa kunsill maqsum li sab ftehim wara diskussjonijiet diffiċli ħafna jiddispjaċini ħafna ngħid illi l-bilanċ bejn il-punent u l-vant mhuwiex rifless f'dan il-pakkett. Nittama li dan jiġi stabilit b'xi mod meta niġu biex nallokaw il-portafolli fil-kulleġġ tal-Kummissjoni. Bħalissa però m'għandniex il-pakkett sħiħ għandna biss il-ħatra tiegħek, in-nomina tiegħek għabbażi ta' dak li wetna. Illum qegħdin nippruvaw insibu maġġoranza li tippermetti l-Ewropa biex timxi l qudiem u li twieġeb għall aspettattivi msemmija fl-elezzjonijiet. L-idea tal-Spitzen kandidatin biex jintażel il-President tal-Kummissjoni Ewropea bil-vot ta' ċittadini Ewropej kollha dan għadu ma ntemx. Il-Parlament għalhekk irid jagħmel dan sa tmiem din il-leġislatura. Jiena kburi li inti għamilt dan bħala parti mill-konferenza tiegħek dwar il-futur tal-Ewropa biex jikkompli għaddej dan il-proċess ta' demokratizzazzjoni tal-Ewropa. Il-negozjati li saru dan l-aħħar rew li hemm din il-bażi komuni fost dawn il-gruppi jekk inti ser tiġi nominata u tinħatar Eh, dan għandu jagħtina qafas trasparenti ta' ħidma għall parlament u għall kummissjoni Ewropea banijiet ċari għal ħames snin li ġejjin. Il-grupp tagħna lest li jappoġġjak sabiex inti anke tiggarantixxi l-indipendenza tal-istituzzjonijiet u t-tisħiħ tal-proġett Ewropew. Dan irid is isib l-appoġġ ta' Ewropa aktar b'saħħita biex nkunu nistgħu nibnu l ċittadini tagħna Ewropa li terġa' tibni l-fiduċja u t-tama. Qabel l-elezzjonijiet kellna tħabbar li se jkollna mewġa anti-Ewropea li se kienet perikola l-proġett Ewropew. Din il-mewġa qatt ma waslet u l-forzi favur l-Ewropa huma f'saħħithom f'dan il-Parlament. Għalhekk ma nistawx nilludu niddisappuntaw lil dawk l-Ewropej li votaw favur l-Ewropa li rridu jina jiddefendu stat ta' dritt ma nistawx niddisappuntaw lil ħafna żgħażagħ li nedew l-appell tagħhom għal ġlieda kontra tibdil fil-klima eh, li kollhom anke posta xogħol dinjitus għal ġenerazzjonijiet tagħhom u l-bdewa, l-intraprendituri rridu li l-Ewropa tkun opportunità reali, Ewropa li tibni eh, tibni ambjent li kapaċi jintegra l-ekoloġija, l-bilanċ klimatiku, s-sostenibilità u anke teknoloġiji ġodda u strateġija diġitali li din titqies bħala opportunità u mhux bħala limitazzjoni. Irridu noħorġu mill-burokrazija ta' ċifri, irridu noffru benessri għaċ-ċittadini tagħna. Iżda fuq kollox, aħna min-naħa tiegħek, Sinjura van der Leyen, qed nistennew li jkollna gwida Ewropea u pro-Ewropea reali l ewropa mhix biss amministrazzjoni, hija rieda politika, hija rieda taċ ċittadini tagħna. Jekk ser tiġi konfermata bħal President tal-Kummissjoni xi ħaġa li jiena nawguralek, madwarek ser tisma' bosta raġunijiet u spjegazzjonijiet li ser jgħidulek li ma tistax tagħmel ħafna bidliet, imma importanti ħafna li inti dawn il-bidliet tagħmilhom possibbli. Grazzi tassew l-Onorevoli Lambert, jekk jogħġbok. Notre maison il-dar komuni tagħna qed tinħaraq minn klima li tmur għall-ar, biodiversità qed tikkrolla u li risorsi li qegħdin jispiċċaw minħabba wkoll globalizzazzjoni neoliberali u rivoluzzjoni teknoloġika. Edda tinħaraq minħabba li għam nuqqas libertajiet fundamentali u drittijiet fundamentali jiġu mħarsa. Ħabba fek l-attenzjoni ġenerali mhijiex biżejjed, għandna bżonn determinazzjoni qawwija sabiex inkunu nistgħu nbidlu eh, situazzjoni sitwazzjoni għax ma jistax ikun kont defendur interess ta' min jiddefendi status quo u determinazzjoni tagħna hija għall-bidla u fil-fatt il-grupp tagħna ħodor u alleanza ħilsa għalhekk ġiet eh, eletta. Senior von der Leyen, intom tleġimatili, inti tleġimatili laqqas biss kellek ideja li inti kien ħajkollok dan l-iktar kariga għolja, jiġifieri inti kellek titgħallem malajr fuq livell Ewropew eh, ta' xekel ta' xumma kompetenzi tijak, Aħna bċet nidu li minn determinazzjoni tijak illi terġa tbiddel il-politika tal-Unjoni, il-diskors imma li tajtinna hija eh, huwa xi ħaġa li wasal għal progress. Na, jina naf li inti trid li kollok per eżempju il-kompetenza bejn in-nisa u rġiel u fatt li inti wkoll taqbel ma li naqsu l-CO2 emissions mal-2030 u illi kollok dan it-taxxa tal-karbonju tal-frontieri u wkoll fond għal qatt Ewropew li jotabu mill-politika tal-familja li tiġi inti. U allura inti għandek kuraġġ rigward imma xorta meta ngħaddu issa l-klima l-fatti fada kollha biex naraw. Aħna rridu naraw ċertu per pereżempju għalfej għandek qed tagħmel għanijiet klimatiċi tagħna fiż-żewġ passi u mhux immedjatament. Meta aħna naraw fid-dettall dak li jinti tikte fil-grupp tagħna, issa qed naħarsu lejn kondizzjonalità Aħna li ġifieri aħna ħamex il-qudiem imma biss jekk ħaddieħor għal sejmex il-qudiem. Inti wkoll issemmi tajjeb il-livell ekoloġiku il-sida ekoloġika ma tajħalli ħadd fil-ġemp u li kulħadd qatt eh, kif il-problema qed tikbar u kull speċjalment jew preferi periferija jew iktar għadha prekarja li ħajkun mill-qut. Inti titkellem fuq fond ta' ġustament Ewropew ma fil vera tagħna bżonn reviżjoni fil-fond eh, ta' sistema fiskali tagħna biex din issir ġusta dik li huwa ħażin tat-taxxa. E, Ferma mill-aħħar mhux nitkellmu biss fuq il-bidla fil-mod kif nittrattaw il-klima imma il-resorsi u koll. Eh, aħna il-budget Ewropew kellu impatt disastrus. Rivoluzzjoni Copernicus eh, sarħa wara dan. Imma inti xorta waħda, inti inti xorta trid li ħarsu l-interessi skont inti ta' min ma sħoqlux, mul-gbar, u l-ħut il-kbir aħna irri nistawx illi nkomplu konna politika illi aħna nkissru il-pjaneta. Eh, eh, inti tgħid li inti ġit f'żulb sostenibbli, imma inti meta mel xejja mendi biex il klawzola tkun iktar kontrajenti biex nkunu nistgħu nkomplu ma investituri iktar. Fuq l-immigrazzjoni jina ma smajċ li inti tiddubita l-skandlu illi għaddej f'dan ir-rigward u hija skandlu illi ċertu pajjiżi illi qegħdin jipprovaw jagħmlu li jridu bidrittiet bil-ħajjiet tan-nies għax qegħdin jiftemu bejniethom. Aħna eh, aħna rina bżonn flejas Ewropej, intom qegħdin tipproponu patt ġdid fuq l-ażil u migrazzjoni. Sinjor von der Leyen, dan il-patt qiegħed hemm. Ġi adottat maġġoranza ta' ħames gruppi politiċi minn dan il-Parlament. Toqgħodux nerġgħu nivvintaw affarijiet ġodda. Aħna rridu nieħdu dak li għandna u nkopru niġġieldu l-attitudni tal-Konsil. Il-lingwaġġ tiegħek kien ħafna iktar qawwi imma l-proposti tiegħek huma pjuttost pjuttost ċajpra, Aħna rridu meta niġu biex inbidlu il-dera biex naraw l-Unjoni Ewropea tiġi rispettata kull imkien kull mument imma minn flok li qed tagħmel qed naħarsu lejn l-Ungerija u postijiet oħrajn din joħonqu il-popli u l-libertajiet tan-nies. Il hemm urġenza tripla soċjali, ambjentali u demokratika, imma inti qed tipproponi hawnhekk bidliet inkrementali u ħafna vagezza. Allura, il-psikologi mumiex lesti li jafdaw fik għalis bazi ta' dan. Sinja von der Leyen, il-grupp tal-ħodor u l-Alleanza Ewropea Libra għamlux raw li mamlux sforz biex jagħmlu elezzjoni pro-Ewropea. Nafu li int għandha bżonn ċans illi il-pjanijiet tiegħek jisalfu f'suċċess. Imma fil-verità, mhux qed naraw li hemm rridu minna ħatijak biex ikollok għallajanza b'mana mal-naħa tagħna mal ideologija tagħna. Anzi, inti iktar qed taċevola il-populisti eh, fil-mod kif qed titkellem, imma insomma il rih il-bej jibda meta l-klient jgħid le. Aħna kull darba li il-proposta tiegħek li ħajkunu qegħdin qegħdin jaġevollaw il-klima u s-sfidi li għana dimna, aħna iva ħana appoġġaw. Grazzi. Grazie. Onorevole Moiten, prego, a lei la parola. Grazie tassew onorevole Moiten, jek Grazzi tassew, President, kollegi. Signora von der Leyen, hawnhekk illum għandna deċiżjoni importanti ħafna x'nieħdu fuq il-persuna li se ssir il-President tal-Kummissjoni Ewropea. Rwol importanti ħafna għall-Kummissjoni għall-Unjoni Ewropea u għall-Istati Membri Deċiżjoni li trid tittieħed b'attenzjoni kbira xi ħadd li huwa ta' ċertu kalibru għandu jieħu dan ir-rwol. Sinjura van der Leyen għandi rispett kbir lejk bħala bħala Ministru u aħna però ħassejna li inti ma tilħaqx il-kriterji meħtieġ għal dan ir-rwol. Ħa nispjegalek għalfejn aħna bħala Ġermaniżi għandna sistema ta' kif issir il-politika u dan u ukoll meta inti kont Ministru tal-Familja, Ministru tal fix-xogħol impjiegi u anke Ministru tad-Difiża u inti qatt ma kont qed taqdi għall-interess tal-ċittadini Ġermaniżi mhux ħanoqgħod nagħmel l istassħiħa tal-fallimenti tiegħek f'din il-Kamra. Inti farrakt l-armata tagħna qatt ma kienet daqshekk mamra ħażin li mhumiex kapaċi jwettqu ċertu atti ta' difiża. Ħadd mo ħajibki it-telfa tiegħek jekk inti titlaq mill-irwol li għandek fil-Ġermanja, dan din xi ħaġa li jridu noqdu nagħtu attenzjoni meħtieġa. aħna maħna naraw xejn li li ħat għamel inta aħjar mill-li għamilt fil-xoliet li kellek qabel, għamilt ħafna wedit fira li ħafna drabi jimbat inti għamilt bil-kontra ta' dak li wet. U mhux aħna biss ikkritikajnik, anke l-proċedura tal-artiklu 7 kontra l-Ungerija li tinżammu inti għat li s-satta drittu importanti u toleranza tal-immigranti, imma din hija kontradizzjoni kbira. U għalhekk ismajna ħafna idejat zbiħ, ħafna li ressaqt inti, inti qed tipprova tappella lil mainstream tagħmel ħafna wedit qed tipprova tilab din il-logħba bit-tama li jkun hemm biżżejjed voti biex inti tinħatar. Il-problema hi però li inti m'għandekx viżjoni konvinċenti ta' Ewropa moderna li ser taqdi l-ċittadini Ewropej u mod għaqli li bih tiffoka fuq dawn l-aspetti prinċipali tal-Ewropa, anzi, inti qed titkellem iktar dwar li tagħti iktar kompetenza li tiċċentralizza iktar l-affarijiet u titkellem fi samħat ieħor. Issa, fil-konferenz ta' presidenti il-ġimgħa l-oħra ma weġibx, ġewx mill-mistoqsijiet u tirat waħda ma weġibtix b'mod sodisfaċenti fil laqgħa li kienet tal konferenza ta' presidenti. Il-prestazzjoni li kellek inti llum mhix waħda konvinċenti għalina fil-grupp ID u għalhekk se nkunu qegħdin nivvotaw kontra il-kandidatura tiegħek. Grazzi tassew l-Onorevoli Fitto, grazzi tassew President. Smajtek b'attenzjoni kbira, Sinjura von der Leyen, dan għamiltu wkoll fil laqgħa tal-grupp tagħna. U jkolli ngħid li fl-interventi tiegħek tal-lum il-pożizzjoni tiegħek inbidlet minn dak li smajna il-ġimgħa li għaddiet. Ħanamel diskors